il-President fi seduta plenarja tal-10 ta' Mejju eh, b'una sanzjoni fuq eh, is-sur Senadinos Elefterios eh, peress li għamil kummenti inaċċettabbli fuq il-popolazzjoni turka fis sessjoni plenarja tad 10 ta' Marzu. Il-Buro nhar it-tnejn seta' ta' Ġunju indirizza l-appell tas Sur Senadinos u b'mod unanimu konferma deċiżjoni tal-President biex jimponi eh, l-istess Senadinos eh, bil eh, billi naħilu fil-fat l-intortolament tijaw għal daily substance allowance għal periodu tal-10 tim. Deċiżjoni ġiet notifikata lill membru in kwistjoni se jgħan għaddu għal votazzjoni.